il-President tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kommissjoni informani illi ma, ma kienem ebda oġġezzjoni mill-Konferenza tal-Presidenti tal-Kommissjoni għal żewġ rakkomandazzjonijiet tal-Komitat Juri li ma jopponux għat delegat jekk fi żmien 24 sija ebda grupp politiku jew numru ta' deputati illi jkun il-numru minimu meħtieġ ma jkollu ebda oġġezzjoni din ir-rakkomandazzjoni se tkun approvata. Jekk le ikkonna nivvotaw fuq ir-rakkomandazzjoni tistgħu issibuha fuq il-website tal-plenarja. il website tal plenarja